modalitajiet u l-modalitajiet simplifikati kif proposti mill-Kommissjoni. Grazzi diskussjoni speċata u ehm, l-votazzjoni hija għada isseħ għadam fit-8 ottubru f'nofsinhar. Issa, ir-rapport li mis nad l-kelma li sur James Ellis, ir-rapporter. Grazzi Lejli tajjeb jiena nixtieq nirringrazzja lill-awla l-konsiderazzjoni tagħha nixtieq nirringrazzja lill-kollegi għal sem tagħhom nixtieq ngħid illi hawnhekk qed titkellmu dwar x'qed isir u x'rid isir biex norħu din sistema interistituzzjonali. L net qed nitkellmu dwar sistema li taġixxi kemm jista' jkun malajru li tippermetta lil situazzjonijiet biex ikollhom il-mezzi li adegwaw ruħhom ma' tendenzi fuq medda twila ta' żmien U nafu li l-politika qed eh, tikkonċentra iktar u iktar fuq dawn eh, tendenzi illi ehm, effettivament eh, ħajkun qed jaffettwaw l-isfidi li tkun qed taffaċċja fil-ġejjieni ehm, l-Unjoni l-Unjoni tagħna. L-azzjonijiet li nieħdu llum għandhom impatt fuq il-ġejjieni tagħna. Għal daqstant Eh, f'nafu eh, illi fl-1962 kien hemm dak illi kien jieħu ħsieb il-Beatles illi il-Beatles kellhom kuntratt miegħu ħaseb illi mhux ħajkollhom suċċess u għal dastant tem il-kuntratt ma nafu kif spiċċat l-istorja. Għal dastant irridu naraw illi l-istess fi situazzjoni attwali kun hemm biżiet finanzjament ta' settur tal-IT nafu li hemm il-medja soċjali li qed jiżviluppaw irid ikun hemm ukoll ehm, analiżi ta' livellu li interistituzzjonali irridu naraw li jkun hemm daw kollha involuti fis-settur li ehm, ikunu eh, konsultati. Fejn wasanna? Mela, żewġ linji ta', ta mira tamira l ewenet li nifokaw fuq eh, il-miri biex eh, ehm, fid-dinja interkonnessa li qed ngħixu fiha Eh, nifoka fuq tlet temi eh, prinċipali. L-ewwel net eh, fuq dak il qed ixekkel l-iżvilupp tal-persuna minħabba teknoloġiji, imbagħad il-fatt li l-klassi medja qed titla kontra il-faqar li għaddejjem jikber, imbagħad it-telet punt il-fat ir-ruol prinċipali ta' l-atturi non statali li dejjem qed jiksbu iktar importanza. Nafu li iktar u iktar importanza qed tingħata biex jiġu advokati dawn tendenzi li jistaw ikollhom importanza ikbar u ikbar għall-Unjoni fuq il-ħames snin il-ġejjin nittama illi l 2014 jista' jkun um, dibattitu fuq dawn it-tendenzi emerġenti uh, u uh, dokument jkun disponibbli uh, um, daqt um, biex naraw naqra kif nistaw nixbru idejat ħalli fl-aħħar ta' sena d-dieħla nħorġu dokument għal mexxejja tagħna biex jikkonsidrawh barra minn dan il-foresight report aħna nixtiequ nitolbu li jkun hemm eh, ftehim interistituzzjonali fejn kull imsieħeb eh, jaqbel u eh, jieħu jieħu sem f'dan il-ftehim barra minn hekk nixtieq ngħid illi eh, dan eh, tistgħu issibuh ukoll fuq ehm, sit internet eh, hemm ukoll diversi diversi rizorsi nixtieq ngħid illi kemm ħafna li taw ehm, sem tagħhom pereżempju l-awtorità budgetarja u ukoll ehm, tim li ħasem għal għal europa 2020. Grazzi għal ħafna eh, għal-ħidma ta' ħafna istituzzjonijiet eh, dan il-program fil-fat għet eh, jatmiexi lejn lejn it twetti tiegħu fl-aħħar mill-aħħar aħna nkun qed inħarsu jekk jiġi implementat b'suċċess li ċittadini tagħna jkollhom l-aħjar aċċess għall-informazzjoni u barra minn hekk li dawk illi dawk li huma l-aħjar mamra fil-futur mhumiex dawk li huma l-iktar eh, potenti imma dawk li huma l-iktar informati. Grazzi u sana dwar proċedura KGDI. Issa naddu għal sur Plenkovic. Bħala membru tal-Komitat Budget u anki bħala ex-diplomatiku li kont fid dipartiment tal-analizi u planning, nishtiq nifraħ li suralis fuq dan il-rapport eccellenti fuq din l-analizi ta' politika u anki tal-analizi strategika. L-importanza ta' dan dokument għad fil-kooperazzjoni interistituzjonali bejn it tlet istituzzjonijiet u il-servizz EIS. Jina naħseb illi fuq l-ekonomija, soċjetà u l-ġestjoni globali hemm bżonn nikkonsidraw dawn l-elementi wkoll biex nkunu nistgħu nfasslu l-futur tagħna għax bekk inkunu nistgħu nużaw il-fondi tagħna b'mod effettiv. Fil-politika ta' koeżjoni dina tista' tippermettilna nwaslu eh, dawk l-effetti li huma importanti fil-età tal-globalizzazzjoni għax issa aħna nikkomunikaw ma' kulħadd imma jiena nemmen li dan għandu jkun b'mod responsabli u jiena nirrakkomanda biex nivutaw favur ta' dan ir-rapport u għandu jservi bħala bażi fl-2014 fil-implementazzjoni anki tal-qafas ah, multianwali finanzjarju. Signora Demanaki, grazzi, nishtenni ringrazja l-Sur Ellis għal dan il-diskors li għadu kif tagħna għal ħidma tiegħu f'dan ir-rapport u anki tal-li kien president fil-task force ta' sistema Ewropea ta' analizi tal-ħidma. Dan huwa molt importanti ħafna uh, u uh, rapport interistituzzjonali. Nixtieq nifirħu wkoll nifraħlu wkoll fuq l-inizjattiva biex jiżviluppa dan il-sistema u waqt il proġett pilota u anki fil-azzjoni ta' preparazzjoni. Id-dinja edha titbiddel eh, bil-ħeffa ħafna u b'intensità kbira. U ħafna minn dawk li deċidu edin jiġru għara l-avvenimenti biex jifmu xinu jiġri. Dan is-sistema ta' policy huwa tentativ biex niddefinixxu kif l-istruzzjoni tistgħu jaħdmu fl-imkien, mod ta' kollaborazzjoni biex nidentifikaw it-xejriet globali li jaffetwawna x'inhuma l implikazzjoni tagħhom u biex anki jipproponu kif nistaw anki eh, infastu risposti tagħna. Għal daqstan dan proġett uniku interistituzzjonali li involvi il-Parlament, il kommissjoni Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea u anki l-IAS. U anki bħalissa dana qiegħed joħroġ rapporti biex javarizza ix-xejrit principali globali fl-ekonomija, fil-soċieta u anki fil-governanza internazjonali. Is-sena diħla din l-istrateġija eh, strateġika u sistema se tati l-presidenza tal-istituzzjonijiet u jagħti analizi għal ċiklu li jmiss eh, issa kif iħarsu u dim lejn il-futur. Il-task force bħal-issa bħalissa qiegħda konsidra x'forma u dan is-sistema jista' jieħu. Hemm qed naħdmu fuqu u biex inkunu nistgħu ntejbu din il-kapaċità ta' previżjoni mingħajr ma jkun hemm pressjoni eh, ulterjuri eh, ta' risorsi finanzjari. Il-Kommissjoni ħad kompli ti kontribuixi pozittivament għad diskussjonijiet. Jiena nawguralu l-rapportar bħala president ta' din il-sistema ta' uh, analizi politika, diskussjoni malu għal-votazzjoni għada eh, er, 3-8 ta' ottubru. Fenof sinar, essa naddu għal-rapport Regner u nati il-mikrofonu l-sinjura Evelyn Regner biex